qed li president ninformaw is-servizzi. Now, now we Mela, issa naddu għad-dikjarazzjoni tal-voti, l-ispjegazzjoni tal-voti, l-ispjegazzjoni tal-voti. Ok, all right. Nibdew. fuq ir rapport Bastos u nagħti l-kelma l-Sur Baldassar. Or onorevoli Baldassar qed jgħid il-President. Għandek il-kelma. Nam, nam... We wait. Uh, Istennew ftit, ftit minuti biss, et jajt il-President. Colleghi, vi prego di defluire più velocemente. Il-President, nitlobkom biex toħorġu l-barra mill-awla kemm jista' jkun malajr biex min irid jagħmel l-ispjegazzjoni tal-voti jkun jista' jagħmel dan. Sadattant jekk joġobkom żommu s-silenzju. Onorevole Baldassarre. Onorevoli Baldassar, jekk joġbok, Iva, grazzi President. Jina sodisfat ħafna il-rapport bil-rapport tal-Onorevoli Bastos u li jiena sostnejtu permess ta' votazzjoni vot pozittiv. Sfortunatament il kriżi Ewropea kellha impatt negattiv fuq kif jidru jider is-suq waħdin kemm minnaħa ta' ċittadini Ewropej u l-entreprizi kif ukoll minn ċerti gvernijiet jew movimenti politiċi nazzjonali dan qed jagħti riskju illi jagħti x-xogħol enormi qed jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropej biex isaħħu s wahdin waħdin biżejjed per pereżempju fir-riforma wiesa ta' swi pubbliċi kif ukoll id-direttiva fuq il-pagamenti li jsiru tard. Allura naqbel bil-ħtieġa kif hemm fil-kollega intqal mill-kollega tiegħi biex ikun hemm iktar eh, iktar kuntatt bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri membri ġeneralment jiġri bħal per eżempju li noħol u responsabilità utilitarja li tiġi imblukkata jew ritardjata minħabba konflitti bejn l-istituzzjonijiet u egoizmi minnaħa tal-istati membri. Fi żmien ta' din il-kriżi li għaddej minna bħalissa għandna bżonn approċċ ta' da fil-governanza u biex blaġla kbira nwet u l-leġizlazzjoni jem hemm bżonn biex aħna eh, nirrafforzaw id-dritt ta' ċittadini fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll insaxu kollist il-issu waħdini. Grazzi. Grazzi, onorevoli Baldassarre. Wissa nagħti il-kelma lis sur Filip Juvin. Sur Presidente, E fil-politika naħseb irridu nużaw il-kliem adattat u nkunu nafu x'qegħdin ngħidu. Issu waħdini issa qed jiċċelebra 20 anniversarju ġab ħafna aspetti ma jekk inkunu jekk irridu ngħidu l-verità, jridu ngħidu li das-suq jekk ikun veriment tajjeb irid irridu naraw illi qiegħed jissalvagwardja l-impjiegi u ċittadini. X'ħajġir fil-futur għandek ekonomijiet mondjali kbar bħal ġappun, il-Katar u ċ-Ċina edin jixtru l industri tagħna, edin jixtru l impjiegi tagħna u tafu intom meta meta mbagħad iddeċiedu li jirilokaw barra mill-Ewropa mbagħad ikun tard wisqalek fil-politika u importanti li nużaw kliem tajjeb, test tajjeb u ngħidu u naqblu li fl-Ewropa wasal iż-żmien li aħna b'mod ġenwin nipproteġu is-suq waħdini. Grazzi. Grazzi is-Sur Juven u issa l-kelma lis-Sinjura Iva Zanikki. Mrs. Zanicki. Mish edaw il-Signora Zanicki mela il-kelma li sur Konstanz li Grippe. Grazzi ħafna, President. Pal membru ta' su intern u komitat ta' su intern jina għandi interess partikolari f'dan il-rapport ta' Bastros. U jiena mħasba fuq il-kustjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ċittadini u l-kumpaniji. Jiena votajt fuq dan il-fuq dan il-rapport għabbażi tal-20 sena esperjenza, servizzi, kapitali. biex ikunu nistgħu nibbenefikaw mill-kummerċ fis-suq intern. Wieħed mitħassib li urew ċittadini f'dan il-kuntest huwa kemm hu diffiċli biex ikollok il-kwalifika professjonali li jiġu rikonoxxuti. Hawnhekk irridu nkunu proattivi u u effettivi wkoll għax dan huwa li jridu ċittadini u għana għalhekk ser nimplementaw dawn il-proċeduri sabiex dawn il-kwalifiki ikunu rikonoxxuti b'mod aktar effettiv. U f'sem li pipina kont qed nifoka fuq dawn il-proċeduri kun qed naħdem ukoll mal-im kollegi tal-imko u l-koll bilna li hemm bżonn ta' aktar mobilta jekk irid ikollna Ewropa aħjar. U dak huwa dak li torbu minna iċ-ċittadini. Oreste Rossi. Grazie President. Issur Rossi. Huwa importanti li aħna nixprunaw l-Israel jessu uniku, naħseb huwa importanti anka fid-daw ta' Ewropa 2020 u nerġgħu nirrilanċjaw is-suq f'dak li xesam ma' impjiegi. Dan jkun ta' importanti għal ċittadini u għan negozjati u nkunu għedin niffukaw ukoll fuq dak li bej l-aspettativi u realtà u nippruvaw nikkontrollaw it-tħassib li kol majmur jmur jikber bħal pereżempju il-pagament tal-VAT, l-impjiegi, etc. Dan ikun ta' fiduċja għall-Europa u biex aħna insaxħu l fiduċja Ewropea irridu insaxħu il-mod kif jarawna min-naħa tal-istati membri ċittadini bekk nikkontribwixxu għall-innovazzjoni u għall-riċerka, insaħħu l-impjiegi ta' ċittadini u anka insaħħu l-prodotti ta' kwalità u l-kumpaniji tagħna. Per eżempju anka normalizzaw il-kosti il-spejjeż ta' enerġija li f'ċerti parti tal-Unjoni Ewropea huma eh, b'saħħithom ħafna. Grazzi. Grazzi issa is-sur Repo. Grazzi ħafna, Sur President, jina votajt favur dan il-rapport. Kont sodisfatt b'dak li ntqala hawnhekk. Dan huwa ta' inkoraġġiment għal negozjanti, għal negozji, għal zazax u jagħtu wkoll appoġġ finanzjarju b'mod partikolari anke dawk li huma dajfa. Dawn ukoll qegħdin jiġu kkonsidrati f'dan ir-rapport, din ħaġa tajba. U l-Kummissjoni se jkollha il-kampanji tagħha li tqajjem kuxjenza fuq dan u dan sar nkun għad għom li qrib u rridu nevalwawhom għaliex irridu niżguraw li aħna nkunu qegħdin nilħu dawn il-gruppi il-konsumaturi għax inkella nkunu għedin naħlu il-ftit flus li għandna. Nispera illi dan ir-rapport jagħtina opportunitajiet ġodda b'mod partikolari għal SMEs għax dan għandu bżonn l-appoġġ tagħna anke għal moviment ħieles sul jkollhom aktar konfidenza fl-Unjoni Ewropea. Issa is il-naddi il-mikrofonu lis l-kollega Deva. Sur President, inti deċidejt tażel li titkellem bl-Ingliż li na kuntent bidil ħaġa, grazzi ħafna. Hemm 20 affarijiet li ħasbu ħasbuna li fukat fuq għal-leġislazzjoni Ewropea dawk l-affarijiet huma importanti l-kwalifikazzjoni, l-ħolqien ta' kontijiet tal-bank, l-istati membri eh, fir rigward tal-drittijiet tal-wirt. tal drittijiet tal wirt u li kollok id-drittijiet kollha fuq il-pensjonijiet, eċċetra, iżda dak li huwa iktar importanti l e fejn il-qatt qed jikber brata maġla ferm. L-iktar l-ikbar problema il-ħolqien tal-impjiegi u l-ħolqien tal-impjiegi fis-suq uniku huwa propju permezz tal-intrapriżi żaru medji dawn huma l-avangard tal-ħolqien tal-impjiegi biex l-ekonomija tagħna timxi l qoddim U aħna iffokajna dan ir-rapport iffoka propju fuq hekk għalhekk jiena tajt l-appoġġ tiegħi. Iżda 35 ta' ċittadini Ewropej laqqas biss jafu dwar is uniku. Ma jifmux il-qafas leġislattiv, ma jifmux ir-regolamenti tagħna. Aħna għandna bżonn inqas regolamenti. Rridu il-ċittadini Ewropej jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Grazzi. Grazzi surtiva, l-Ingliż tiegħi mhuwiex perfett. Iżda qed nitgħallem bil-mod il-mod. Jgħid il-President. Naddi għas-Sur De Angelis. Grazzi, President. Is-suq waħdieni huwa eh, konkwista kbira ħafna u l-lum huwa element essenzjali għal tħaddim għal lan ambizjuż tal-Istrateġija Ewropa 2020. 20 sena ta' ta' tħaddim ta' suq waħdini u ħafna però irritu natmu iżjed. U f'din iċ-ċelebrazzjoni biex ngħidlek huwa importanti li naħt inħarsu l-qoddim u nirrealizzaw dak li għadbaqana politika komuni fl-enerġija per eżempju illum hija indispensabbli biex nigarantixxu li ċittadini Ewropej enerġija sigura u nadifa u li tkun iktar u bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu minn kulħadd. <coughs> Dawn ikunu deċiżivi fil-kuntest fil kuntest tal kriżi ekonomika li E, għanna fl-Europa. U anka biex insaxħu għat kabbir, riċerka, il-promozzjoni tal-kompetitività imma specialment il-ħolqien ta' iktar impiegi. Grazzi l-Onervoli Di Angelis. U issa l-kelma lis sinjura Monika Makovej. Grazzi, President. Nappoġġja il-ftejn bejn il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni. Is-suq waħdieni ġi biex iżid il-fluss ta' negozju bejn l-istati membri mingħajr frontieri. Imma dan mhuwiex il-każ illum sfortunatament, irridu nassiguraw liċ-ċittadini il-beneficju li għandhom mill unjoni Ewropea u li huma qegħdin fl-istess komunità biex nagħmlu din ir-realtà biex nwettqu l realtà irridu nwettqu iktar ir-riformi fis-suq waħdini biex iżid il-kompetizzjoni il-tabir ekonomiku u l-ħolqien tampieki u bekk benefiċċji ekonomiċi jintlaħqu permezz ta' iżid flus biex nas, daw emżon li naslu għalihom daw l-affarijiet. Kif namlu dan? Nipromuvu l-armonizzazzjoni, u sistema wahdanija, per eżempju, eh, irridu narmonizzaw ir-regoli għall-SMEs, għanna bżon inqas regolamenti u regolamenti li konna jkunu zjeċċari. Armonizzazzjoni hija essenzjali għas-suq waħdin u ċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjora Makovej, Issa il-mikrofonu lil għal Sur Bielan. Grazzi ħafna, Sur President. Lan tas-suq waħdini huwa il-moviment ħieles ta' servizzi eh, nis u l-kommerċ biex jgħin għal żvilupp ekonomiku u tkabbir. Però ċittadini qed ikollhom xi problemi mod partikolari minħabba xi nuqqasijiet legali u anke nuqqas ta' informazzjoni. Naħseb li l-Kommissjoni u l-Stati membri għandhom u rakkomandazzjonijiet biex jwaslu għall armonizzazzjoni tas-suq waħdini u ninvolvu wkoll l-Istati membri. U importanti li norganizzaw l-aċċess għal servizzi medicinali, pensjonijiet u servizzi oħrajn iridu nipperfezzjonaw is-suq waħdini għal negozji u anke ċittadini. Nappoġġa l-appell biex jiġi modernizzat l-amministrazzjoni pubblika biex jiġu introdotti aktar servizzi diġitali. Nappoġġa wkoll kooperazzjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex ikun hemm aktar aċċess minn ħadd ċittadini għal proċess ta' deċiżjonijiet, ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna kallim li mis. Grazzi ħafna jiena kontent li, li stajt nappoġġa dan il-rapport u aktar ma nkunu nistaw ntejbuh kollox ser e, jitjieb, kollox anke ir-reċessjoni, il-kriżi, anke toħloq tkabbir fil-futur. Jina kolli najt li dan qed jindirizza tassib tal-ċittadini u negozji imma fejn għandhom xaqsmu ċittadini ħafna drabi laqqas jafu xi fisser is-suq wahdini u ħafna drabi din hija l-isfida li għandna qudiemna. Però il-proposti huma sensibbli u ser nipprovaw nagħmluhom malajr kemm jista' jkun se nenfasizza tnejn minnhom L-ewwel waħda l potenzjal li hemm fl-użu tal-internet u l-e-commerce għal ħafna negozji li ma jagħmlux negozju barra minn stas membru tagħhom. Aħseb wara fl-Unjoni u anke li nirrikonoxxu il-kwalifiki madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Kelly. Elena Bazesku, jekk joġbok acestui raport, deoarece consolidarea pieței unice reprezintă un element. E, dan is-suq e waħdin jirrappreżenta e, parti importanti ħafna fit dak li għandu xjaqsam ma' tkabbir u dak li għandu xjaqsam ukoll mal-ħolqien tampieki. <clears throat> hemm bżonn li nelbu l-problemi li għandna kemm jista' jkun malajr bekk iċ-ċittadini Ewropej jkun jistgħu jgawdu mid-drittijiet tagħhom. Iċ-ċittadini Rumeni qatt qed jiffaċċjaw ħafna limitazzjonijiet u daw mhumiex ġustifikati. Hemm bżonn jiġu eliminati fil-kriżi ta' ekonomika li nsabu bħalissa, il-frontieri kollha għandhom jintelbu, għandhom jispiċċaw Dan huwa punt importanti biex bekk dan iżid f'dak li għandu xesam ma' kompetitività, innovazzjoni u l-fiduċa li għandna fil-suq tax-xogħol. Irrid nos nisħaq fuq l-importanza fuq governazzjoni, sistema ta' governanza wahdanija u nħoss li fi ċentru ta' da' kollu hemm bżonn ikun hemm il-benessri tal-, tal, tal tal-ċittadini kollha Ewropej. Grazzi, Onorevoli Bazesku, issa ngħaddu għall-ispjegazzjoni ta' voti fuq in-negozjati eh, kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. L-Onorevoli Deva, President, grazzi, dinja relazzjoni importanti ħafna. Il-Ġappun huwa importanti ħafna Aħna investejna, ġappun investa ħafna fl-Unjoni Ewropea, produzzjoni ta' vetturi kemm fl-Unjoni Ewropea, anka speċjalment f'pajjiżi fir-Renju Unit huwa tajjeb ħafna. 140,000 impjieg hemm u jkompli jizdiet minħabba l-investiment fil-ġab tal-ġappun fl-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod aħna għandna ninvestu fl-ekonomija ġappuniża u verament li għandna nagħmlu huwa li nitolbu l-Ġappuniżi biex ma joqodux jipprogressaw b'tariffi u restrittivi u biex jiftħu n netwerks ta' distribuzzjoni tagħhom fl-esportazzjoniet u fil-servizzi. Kultant huwa huwa diffiċli ħafna biex tidħol fil-negozju Ġappuniż bil-mod kif huma jwettqu n-negozju tagħhom allura ma jridu jifmu li aħna għandu jkollna level playing field biex bekk ikun aċċess ukoll għal assuq Ġappuniż bl-istess mod kif aħna inftaħna għall-aċċess tagħhom għas-swieq tagħna u dan ikun ta' beneficju għan nistana. Naħseb dan huwa rapport ta' ħafna grazzi. Grazzi l-Onorevoli Diva u issa l-Onorevoli Adam Bilan. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea u l-Ġappun fl-imkien jikontribwixxu għal 20% eh, tal-kummerċ fid-dinja dan kien ta' interess kbir fost l-Ewropej li konna FTA huwa se jkun ta' benefiċċju għan negozji u kif ukoll biex jespandu l-esportazzjoni tagħhom lejn il-Ġappun. Xhieda ta' dan huwa li l-maġġoranza tagħhom approvaw li jkun hemm negozji mal-Ġappun bħal drittijiet ta' proprjetà intellettwali, kompetittività tal-intrapriżi u anke li neħilsu wkoll minn tariffi minn ostakli non tariffari. Xwieħed għandu wkoll jagħti attenzjoni partikolari għal prog progress f'dawn l-ostakel non tarifari meta jibdew in-negozji. Dawn għandhom ħallu impatt impatt fuq il-pożizzjoni tal-Parlament. Fuq it-kabbir tal-importazzjonijiet għandna nikkonsidraw ukoll miżuri ta' protezzjoni bilaterali fuq setturi bħal dawk tal-karozzi biex ma jinkaġunawx ħafna teddit għall-Ewropa u l-negozjanti tagħha. Grazzi ħafna issa il-Sur Sogar. Grazzi ħafna Sur President. Jekk inżommu f'moħħna il-kriżi ekonomika dinjija, ma nistgħux ninsew l-Unjoni Ewropea tiġ tkun soda fil-kompetizzjoni u l-kummerċ dinji. Kien hemm inqali li s-seklu 21 seklu se jkun is-seklu tal-Asja. Tal-Asja għannak l-Azja, Singapur, Malaysia, Vietnam, dawn ser ikunu jistaw, ser għandu potenzjal li jgħamlu taj, li jimxu tajjeb ħafna, u l-ek naraw li namlu dak kollu li nistaw biex l-Unjoni tkompli tajjeb ir-relazzjoni tagħha ma' dawn il-pajjiżi u dawn pajjiżi li diġà għandhom ekonomija li taħdem diġà tajjeb ħafna. L-ewwel waħda hija li jkollna FTA mal-Ġappun. Għandna bil simili mal-Korea isfel u nafu li hemm abbażita tagħna potenzjal ta' tkabbir ta' negozji għaż żewġ naħat. kluħat ħajmur minn fuq hemm ostakli eh, bħal taxxi, tariffi u dazzi imma li nsolvu dan miex l-aktar ħaġa diffiċli. Naħseb li l-ostaklu tariffarju ma l-aktar diffiċli biex ikollna FTA eh, tajjeb, rridu nħarx l dan b'aktar attenzjoni mod partikolari dawn il-pajjiżi eh, tal-Levant. Hemm aktar potenzjal ta' kummerċ ma' dawn il-pajjiżi mill-li hemm ma' pajjiżi tal-Ponent. Il-kellim li jmiss. Sur President, jien ukoll nixtieq nifraħlek għall-Ingliż tassew tajjeb tiegħek. Nixtieq nitkellem xi darba bit-Taljan iżda mhux għalissa. L-Unjoni Ewropea għandha tkun kburija u l-Parlament ukoll b'rigward tal-ftehim għal ġapunija tielet l-akbar ekonomija fid-dinja u għandha livelli ta' konsum li ħafna u kif issemma mill-kollega tiegħi l-kummerċ mal-Ġapun jiġġenera aktar minn 160 biljun euro brabta mal-import u l-esport il-kummerċ ħiles huwa wara kollox l-idea ewlenija tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu għadrettijiet tal- swieq għal-ċittadini u rridu nkomplu nkatru daw l-opportunitajiet u partnerships kull fejn insibuhom. Iżda b'mod partikolari b'demokrazija bħal-Indja u l-Ġappun li jistaw jibdew it it-kabir ekonomiku li huwa fil-ekonomija eh, tagħna bħalissa daw l-axar 21 sena wara d dikjerazzjoni ewlenija 20 senilu ilu mal-Ġapun u f'kwistjonijiet oħra. U għacħar li d demokrazija jissaxu bej l-Unjoni Ewropea u e, Ġappun u jista' jkun hemm benefiċċju għaż-żewġ naħat grazzi għal darftejn. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi wkoll tal-klim tas-sew ta' tifħir għall-Ingliż tiegħi, grazzi. Grazzi u ngħaddi għal anno takkoman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 tal-Ewropa bil-prodotti tiegħu li jisklu dejjem fis-suq tagħna. Iżda mhuwiex faċli għall kumpaniji Ewropej biex ikollhom aċċess għall ġappun allura l-iktar ħaġa importanti hija r-reċiproċità mal-Ġappun. Le dazzi li huma għoljin wis għandhom jitneħew minnaħa tal-Ġappun u aħna rridu nassiguraw li nkomplu nagħmlu l-istess ħaġa. Bekk nkunu nistgħu nagħmlu kontribut għad kabbir e-, ekonomiku fil-Ġappun u fl-Ewropa wkoll. Iż-żewġ naħat għandhom zonit kabir ekonomiku bħalma nafu. U relazzjoniet brabta mal-kummerċ mal-Ġappun l-Unjoni Ewropea ġew aktar rib xulxin u dan huwa importanti ħafna minħabba li għandna kulturi differenti ħafna Zdanna ħafna affarijiet inkomuni wkoll bħad drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet tagħna. Grazzi naddu għas-sur Kelly. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna għal darboħra, ikolli ngħid li għandi ħafna rispett għal ġappun naħseb huwa nazzjon meraviljuż, intelligenti ħafna bħala razza, u għandhom għandu ħafna progress dawn l-aħħar snin, ovvjament bħalissa għaddejjin minn eh, dbatija minħabba tsunami, minħabba Fukushima, eccetera, avvenimenti oħra. Imma għandhom irrida li ġu flimkien biex jirreġistra progress għal futur l-Unjoni Ewropea bżon nom biex joħolqu negozz FTTs biex aħna jkollna FTTs magħhom. U aspett importanti ħafna huwa il-xeri pubbliku jridu jibdlu il-pożizzjoni tagħhom fuq ix-xeri pubbliku. Qed jgħidu li xuħut mill-punti importanti biex noħolqu dan il-qafas bejnietna l-koll Aħna dna li dan ikun aħjar kemm għal ġappun kif ukoll għalina. U verament l-aħħar hija Anna Zavoska, qed il-President. Grazzi, President. Tlaqt il-kelma illa għaliex. Nixtieq nirreaġixxi għal punċ fil-rapport, ma nixtieq nirreaġixxi fuq xi ħaġa meta konnet nitkellmu fuq ir-rapport Schneider nixtieq nitkellem fisem kollek oħra li għamu jitkellmu meta kien hemm emenda bil-fom għax huma li jridu biss huwa li jivvotaw skont il-kuxjenza tagħhom. Dak kienet votazzjoni ħielsa. Is-sur Cashman uża id-dritt tiegħu biex jitkellem biex jiddiskreditana. Il-Parlament Ewropew jitkellem ħafna fuq id-drittijiet tal-bniedem, kulħadd għandu dritt jivvota skont il-Kostituzzjoni tiegħu speċjali li għam dan l-inċident fil-Kamra. Grazzi. Issa nissospendaw il-laqa sa tlieta wara nofsinhar. Grazzi l-koll. Uħudu pjaċir bl-ikla tagħkom.